jħarsu lej l-standards ta' drittijiet tal-bniedem. U dan għandu jissir. U aħna tkellimna wkoll dwar l-standards tal-ILO u kemm hu importanti illi wieħed iżomm magħhom. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi issa l-onorevoli Grez għal-minuta. L-ewwel net jiena nixtieq